Señorías. Mela, signori, ħanibdew bl-ewwel punt. L-ewwel punt li għandna dimna huwa mistoqsija orali għall komissjoni dwar il-moviment ħieles ta' ħaddiema restrizzjonijiet temporanji li affettwaw l-ċittadini rumeni u bulgari fis-suq tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea. Naddu l-kelma l-ewwel qabel kollox biex jagħmlu tagħmel il-mistoqsija is-Sinjura Plam. Grazie ħafna, President, Komissarju. Fil-prezentazzjoni tal-Istat tal-Unjoni, il-President tal-Kommissjoni, Sur Barroso, għal li iż-żieda fl-impiegi hija essenzjali għall-Unjoni kollha. Apparti minn da, Aħna kollha rejna l-appoġġ tagħna għal l-isforzi li tisiru biex wieħed jasal għal l-anijiet tal l-Unjoni Ewropea dwar it-naqis fil-faqar u żieda fil impiegi Illum adottajna l-linji gwidi u aħna stidinna l-Kunsill u jihdu nota tagħhom. Kummissarju, jekk aħna verament rridu naslu għal dawk l-objettivi, dawk l-għanijiet, eh, dawk il-miri, jekk aħna rridu l-Unjoni Ewropea tkun fuq qoddim fil-kompetittività, jekk rridu Ewropa li taħdem favur iċ-ċittadini tagħha, għal f'dak il-każ il-dritt għal eh, moviment ħieles tal-ħaddiema huwa eh, essenzjali. Il-moviment ħieles tal-ħaddiema huwa wieħed mill-libertajiet bażiċi tal-Unjoni u suq waħdi wieħed b'saħħtu ħajsir biss eh, nottenew biss jekk ikun hemm moviment ħieles. Il-fluss ta' mobilità ta' ħaddiema eh, skont il-Kommissjoni kellu impatt pożittiv fl-Unjoni Ewropea l-mobilità tal-ċittadini tal, eh, bulgari u rumeni kellu effetti pozittivi fuq il-pajizi li rċevew minar ma affettwaw forma negattiva il-salari eh, jew il-pagi tal-ħaddima lokali. Il-krizi ekonomika ma nistawx nużawha bħala bħala skuża biex nżommu dawk il-limitazzjonijiet fuq il-suq tax-xogħol. Jekk aħna nżommu nkomplu b'daw il-restrizzjonijiet li naħa jiskoraġixxi il-ċittadini Bulgari u Rumeni fejn eh, jiżviluppaw attività ta' gwadan fit-territorju tal-Istat membri. Huwa infrazzjoni fuq il-regolamenti legali dwar il-bżonn li wieħed jottieni permezz tax-xogħol. L-unika konsekwenza ħatkun li jkun hemm iżjed ħaddiema illegali legali u eh, impiegi illegali. U eh, da jfisser mhux naċċettaw id-drittijiet ta' sistema eh, Ewropea ta' koordinazzjoni ta' drittijiet ta' sigurta' soċjali. Rumanija u l-Bulgarija jħossu fil-kuntest prezenti li wieħed ineħħi kwalunkwe xkiel għal fluss ta' ħaddiema Bulgari u Rumeni ħaj il-kapacità tal-Unjoni biex tiffaċċa l-sfidi li għandha qoddimha. Kommissarju, l-mistoqsija tiegħi hija din. Jiena rrid jiena nixtieq li l-Kommissjoni Ewropea tkun alleat, nixtieq li l-Kommissjoni tagħti appoġġ istituzzjonali. L-mistoqsija tiegħi hija x'miżuri ħadd jieħdu biex dawk l-istati, l-istati membri li għadhom jipplikaw daw restrizzjonijiet jabbandunawhom. Grazzi. Palabra ora il kommissarju Dali. Kommissarju Dali. President, honorable members. President, onorevoli membri, il-movement ħieles tal-ħaddima huwa prinċipju fundamentali flimkien ma l-movement ħieles ta' eh, merkanzija, servizzi u kapital huwa wieħed mill-pilastri tal-suq waħdini u għamel kontribut biex l-integrazzjoni tkun suċċess. Kif tafu? għall-ewwel seba' snin, seba' snin tal-sħubija tal-Bulgarija u Rumenija ma jistawx il benefiċċju minħabba l-arranġament tranzizzjonali li hemm skont il- bil-trattat tal-adeżjoni li jippermetti l istati membri li jekk iridu jidumu biex applikaw il-liġi eh, tal-Unjoni Ewropea sa periodu massimu ta' seba' snin. Meta l-Bulgarija u r-Rumenija Eh, inaqdu mal-Unjoni Ewropea fl-2007 10 mill-25 stat membru iddeċidew li jiftħu s-suq tal-xogħol tagħhom lil ma minn daw żewġ pajjiżi. Issa dan numru żdiet għal 15 u ma biss 10 membri li għadhom japplikaw l-restrizzjonijiet. Wieħed irid jieħu nota li fost l-10 pajjiżi s seba għandhom eh, kondizzjonijiet Eh, li huma eżed favorevli għal dawk li kienu qabel ma inaqdet il-Rumanija u l-Bulgarija. Wieħed iżomm f'moħħu li d-deċiżjoni jekk wieħed japplikax l-arranġamenti tranzizzjonali huma responsabilità biss tal-Istat membru konċernat. Il-Kommissjoni manda lebda rwol formali biex jittem dawn il restrizzjoni Ma dan kollu il-Kommissjoni bħala prinċipju hija favur li ikunem hemm moviment ħieles tal-ħaddiema Apparti, il-Kommissjoni dejjem ħadmet biex tiżgura l-Istati membri li japplikaw restrizzjonijiet jagħmluha skont il-kondizzjonijiet stabiliti mit-Trattat ta' Adeżjoni. Il-Kommissjoni qalet ukoll saħqet ukoll li l-arrandamenti tranzizzjonali huma ta' natura temporanju li l-Istati membri għandhom jippruvaw jiftħu is-suq tax-xogħol tagħhom minn flok idewmu l-applikazzjoni tal-moviment qabel saba snin Il-rapport tal-2006-2008 dwar l-arranġamenti tranzizjonali juru l-mobilità ehm, tal-ħaddiema wara tkabbir tal-2004-2007 kellu effett impatt pozittiv fuq l-ekonomija u en biex jirrispondi għal bżonnijiet tas-suq. Dan għadu applikabli anki fis-situazzjoni ta' kriżi preżenti. Il-Kommissjoni ħad kompli tinkoraġixxi l-Istati membri biex eh, jeżaminaw mill-ġdid l-aċċess billi jħarsu lej il-riżultati ta' rapporti. M'hemmx informazzjoni dettaljati dwar eh, situazzjoni ta' ħaddima irregolari li jingħaqdu mal eh, ġej mill-Istati membri li jingħaqdu reċentement. Fil-rapporti tal-2006 u 2008 il-Kommissjoni saħqet li l-restrizzjonijiet fuq il-moviment ħieles tal ma mhux necessarjament qed iħarsu s-suq domestiku u jistgħu eh, forsi idewmu l-adattazzjoni li hemm bżonn. Intwera li it-kabbir wassal li parti mill-ekonomija moħbija eh, issa ħarġet fil-wiċċ u hemm ukoll provi li juru li ċittadini mill-Istati membri kellu eh, impiegi eh, mhux dikjarati inħabba restrizzjonijiet li huma kellhom f'ċerta stati membri. Dan huwa skont il-riżultati li sibna il-fluss u għandhom xasmu mal-demanda u l-provvista. U dat tip ta' restrizzjonijiet idewmu l-adattazzjoni tas-suq. Il-Kommissjoni m'għandix intenzjoni li tħares lejn il-kondizzjonijiet ta' daw il-ħaddiema jew inkella tħares lejn l impatti li dawn għandhom fuq il-suq tax-xogħol inħabba li hemm Eh, nuqqas ta' informazzjoni u hemm diffikultajiet kbar biex wieħed jiġbor informazzjoni. Padana kollu il-kwestjoni tal ta' dawn il-ħaddim ma ħajġi koperta f'kwalunkwa analizi li l-Kommissjoni tista' tagħmel fil-ġejjini dwar il-funzjonar tal-arranġamenti tranzizzjonali għal Bulgarija u Rumanija jekk kif wieħed jantiċipa fil-arranġament ta' tranzizzjoni wieħed minnhom minn dawn il-pajjiżi Eh, jitlob dan. Apparti minn dal kommissjoni ħat promuovi attivitajiet konkreti biex eh, kooperazzjoni mal-Istati Membri. Il-Commission tifhem li l-fatt li l ħaddimma minn daw żewġ pajjiżi għandhom restrizzjonijiet eh, tista' tiġi konsidrata bħala diskriminazzjoni. Nixtieq ngħid li l-arranġamenti tranzizzjonali ġew applikati fil-maġġoranza ta' tkabbir li żar qabel. L-arranġamenti tranzizzjonali applikaw ukoll applikaw mhux biss l-ħaddima mill-Bulgarija u Romanija, manki eh, ħaddima minn 8 mill-10 stat membri li naqdu fl-2004. Wieħed irid jisħaq ukoll li l-arranġamenti tranzizzjonali preżenti jagħtu użet flessibilità lill istati membri billi jippermettilhom jiddeċidu meta huma jridu japplikaw il-liġi dwar il-moviment ħieles matul daw il-perjodu ta' seba' snin skont is-sitwazzjoni ta' suq tal-xogħol tagħhom. L-arranġamenti tranzizzjonali ta' qabel kull ma għamlu huma eh, eh, eh, jipposponu l tħul tal-liġi. Id-diskriminazzjoni li wieħed jara minn Bulgarija u Rumanija li għadhom japplikaw fil-pajzi fil-li għadhom japplikaw eh, eh, ċerta limitazzjonijiet mhuwiex diskriminazzjoni. Għalla vuri l-artiklu 18 dwar il-funzjonar tal-Unjoni Ewropea tipprojbixxi li jkun hemm diskriminazzjoni skont in-nazzjonalità li tħalli lok għal dispożizzjonijiet konkreti. L-arranġamenti tranzizzjonali li huma stabiliti fil-trattat ta' adeżjoni huma dat tip ta' dispożizzjoni. Dawn jillimitaw temporanjament aċċess għal daw ħaddimma minn daw żewġ pajjiżi eh, eh, mhijiex eh, għal din ir-raġuna mhijiex kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Muchas gracias, signor Commissario. Grazie ħafna, Kommissarju. Naddu issa l-kellima fissem il-gruppi. Għal Partit Popolari il-Surman die siebenjährige übergangszeit bis zur völligen freizügigkeit l-istati membri li daħlu fl-2004 dak l tranzizjonali ġew użati eh, sakemm setaw fil-kas tal-Ġermanja li l-periodu permissibli kol tal periodu ta' tranzizjoni ġie użat. U l-Kummissarju dalli qal li għat hemm 10 pajjiżi b'restrizzjonijiet u mhux bl-raġuni għax l-esperjenza dvarja minn stat membru għal ieħor. Imma eh, hemm element ta' diskriminazzjoni eh, eh, ġa referenza għal kapitlu u evidentement qed nistennew li aħna ikonna eh, deċiżjoni politika adekwata. L-idea ta' libertà eh, ta' moviment moviment ħieles toħlo riski għal suq ta' xogħol. Jekk tħares lil dawk li ilhom bla xogħol u dawk li ma tantx għandhom kwalifiki f'pajjiżi fil-Ġermanja tal-Vant eh, dawn għandhom jiġu Eh, riflessi għax kien hemm esperienzi differenti f'differenti parti differenti, ma dan ovvjament ħajfisser la jkun hemm moviment eh, tibdil malaj. Aħna qed nistudjaw l-effett eh, pożittiv li forsi jista' jkun hemm minn naħseb li l-idea li hemm approċ pozit minn ħaddima illegali ma naħsibx li huwa ħaġa tajba. l-istatistika ma tistax tbiddel il-sitfat li huwa illegali. Jiena rrid kontroll kontroll eh, aħrax għax għax din hija ħaġa għandna nagħmlu għal dawk li huma legali, imma dan rridu nagħmluha flimkien mill-libertà ta' moviment mill-2012 law biex ikun hemm eh, lem aħna namlu differenza eh, ħarsu lej l-istatistika u jkollna dibattitu kwalifikat. Zur Ausgrenzung kont un verhindern Nistax nżommu li n-nis jamlu, eh, permettu li nis jamlu l-speeches u jaħdmu kontra xurxin kontra xurxin minn flok fl-imkien. Fl-2009 jien għamilt mistoqsija l-Komissjoni Ewropea dwar jekk eh, informazzjoni li wieħed jista' jabda fuqha statistika li wieħed jista' jabda fuqha dwar ħaddiema bil-moviment ħieles li jekk dan jkollux eh, effett pozittiv. Jena jistispeċini komissarju ma naħseb li huwa biżejjed, naħseb li huwa importanti li inti eh, żomm f'moħħok li hemm dal-biża ma tistgħu tinvestu biex eh, fid-dibattitu biex ikun hemm forsi argumenti sura nies b'dejta li għawtli għall-Stati membri odma u ġodda. Grazzi. Kalfin. da għevi, uġajmi għusin председател, uġajmi... Grazie, Афна, prezident. Kummissarju, jiena nixtieq li aħna nużaw da dibattitu biex nagħmlu appell li dak il-gvernijiet, dak l-istati membri li għadhom jimponu ċi limitazzjonijiet, restrizzjonijiet fis-suq tax-xogħol fuq il-ħaddiema mill-Bulgarija u mill rumanija biex dawn ir-restrizzjonijiet jiġu mneħja kem jista' jkun mana Dan huwa dovut mhux biss prinċipji tal-Unjoni Ewropea, ġifieri il-movement ħieles tal-nies, imma mill-lat ekonomiku eh, suq ta' xogħol miftuħ jagħti żied valur miżjud. Dan huwa għal-fatt li hemm speċjalisti ehm, f'ċerta postijiet fejn m'hemmx dawn l-speċjalisti fis l nazzjonali, pereempju il-tobba Bulgari eh, jaħdmu Eh, f'reġjuni fejn l-pajjiżi li jilqgħu m'għandhomx tobba. Eh, ovvjament dan huwa ħaġa għandu effett negattiv fuq partit il bulgarija ma qed jgħin l-Ingilterra u pajjiżi oħrajn. Dak li huwa eh, s-servizz mediku l-impiegati mill istati membri ħafna drabi huma ħarġin tajjeb jew inkella ħaddiema li qed jgħinu biex eh, biex bażikament eh, jimlu eh, vojt li jkun hemm. L-idea li l-istat membru ġdid, li l-ċittadini ta' pajjiż membru ġdid qiegħed ineħħi minn nofs il ħaddiema tal-pajjiż li jilqahom mhux veru Eh, il-ħaddim bulgaru għandu bżonn ovvjament il-flus biex ikollu daru, ikollu jibat il-familja tiegħu fl-edukazzjoni, proba iġemma xaġa l-flus. Eh, allora l-ideja li b'xi mod jħor, ieħor dana diwa dispost li jaħdem għal ħafna inqes mhux veru. Skont id-data tal-Unjoni tal-Kommissjoni il ħaddim ma' migranti zdidu biss minn punt 2% għal punt 5% fil-Mija biss. Ma kien hemm lebda mewġa ta' ħaddiema. Eh, hemm ħafna żjed minn pajjiżi terzi restrizzjonijiet fuq l ekonomi fuq il-suq ta' xogħol eh, hija kontradizzjoni u li jifsu kemm jista' jkun twassal għal benefiċċju għas sistema soċjali u għall ekonomija tal-Istati Membri. Nippretendu li l-Kommissjoni eh, tipprovdi din l-informazzjoni. Grazzi. Sur Kalpin, essa l-grupp eh, għal de Kollegi? sur Barroza għal li biex niħtlu iżjed fil-fond fil-suq wahdini jenet prioritali. 24 sena wara eh, l-att uniku u s-suq s-suq wieħed mhuwiex realtà. Jien qed nikkwota l-Sur Barroza 8 biss fil-mija tal-20 miljun SMEs jieħdu parti fil-kommerċ eh, transkonfinali. 150 barriera Eh, skont rapport li għedin xeklu il-moviment ta' servizzi merkanzija u ħadima. Eh, eh, issu ġobon grujer. Il-Sur Barrosa qed jipprova bibenna l-idea ta' Single Market Act. Infakkarkom li xi ħaġa dwar l-istorja Ewropea. Jekk aħna rridu suq wieħed ibbażat fuq il-moviment ħieles ta' merkanzija servizzi u ħaddiema jekk ma rridux ikonna nazzjonaliżmu eh, ekonomiku, jekk rridu nkunu l-ekonomija li żjed eh, kompetittiva u noħorqu tkabbir ekonomiku u impigi, il-priorità tagħna għandha tkun li nneħħu dawn ix-xkiel daw il-barriri għal moviment ħieles ta' ta' ħaddiema mill-Rumanija u mill-Bulgariji Eh, minn 10 pajjiżi li huma bbażati fuq biża irrazzjonali mhux ġustifikat. Il-Kommissjoni trid tkun esiġenti ma' dawk il-pajjiżi li jżommu daw il-restrizzjonijiet li tiġi ġustifikata fuq data konkreta. E, Il-disturbju li jista' joħloq fis-suq eh, lokali ħaġa li wieħed tittintwera u bazata fuq statistika. Sur Barroso irrit li single market jarġa jiġimniedi naħseb li għanna neħu dawn ix ta' protezzjonizmu ekonomiku u nazzjonalizmu ekonomiku. Grazzi ħafna. Sugal, issa għal eh, Għuel għanna sur Tavares.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 għafas minimum biex isaħħaħ u jħares il-valuri tal-Unjoni pal per eżempju il-moviment Healers. U il-gvernijiet ta' xi stati membri issa qegħdin jimmanipolaw il-liġi sabiex imorru kontra l spirtu tal-Unjoni. Bifisser l-Unjoni qed biss wis qiegħda tiffoka fuq il-qafas legali u mhux bizzejiet qed tagħti biżejjed attenzjoni lejn l spirtu Rridu nenfasizzaw aktar illi hemm ċertu prinċipji tal-Unjoni Ewropea li aħna rridu nħarsu u naqbżu għalihom. Ma tantx kienet ambizzjuża il viżjoni tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni qed tgħid li ma tantx tista' tagħmel wies, imma hija fl-aħħar bil-aħħar l-assisa ta' trattati. Titkun ħafna iktar qalbina meta tiġi biex tħares dan il-moviment ħielet. Hemm reġunijiet kbar pa' Stati Uniti, pa' Brazil. Dawn għandhom moviment ħieles intern u bekk ikun jistaw reagġixxu pass iktar maġġel għal ċertu kriżijiet li jinqalaw. U aħna naraw li fl-Ewropa ma nistawx naġġixxu daqshekk pass maġġel meta jinqalaw dawn it-tip ta' kriżi. Għana ma jistawx ninsew l-interessi komuni, għalek fidejn il-Komissjoni biex narraw li dawn il-valuri huma imħarsa. Grazzi issa għal demokrazija ħilsa. Hemm mistoqser tgħid illi eh, din it-tip ta' moviment ħiles hija ta' benefiċċju għall-ekonomija mingħajr ma jkollha effetti negattivi fuq is-suq tax-xogħol. Ekonomija, eh, professur tal-ekonomija Amerikan, Roġ Borax ma jaqbilx għax jgħid illi jekk inti ma tnaqqas il-paga minima għal xejn ħajkollok l-immigranti. U għemmin għallu koll li GDP u koll ħaj jizdiet imma dan l-iktar se jaffetwa il-migranti fermini tal-pagi. Rapport mill-House of Lords, mill-Komitat tal-House of Lords fuq kwestjonijiet ekonomiċi fl-2008 għalu Għalkemm minn kif teorija aħna ma rajna ebda evidenza empirika sistematika li juri li tip ta' migrazzjoni b'influss juri jagħti xi tip ta' benefiċċji għal poplu sħiħ tal-Renju Unit. If dan ifisser illi minħabba l-immigrazzjoni il-pagi naqsu ma l-ħajja l-għajxin taħra ta' kuljum u il-persuni li eh, huma fuq naħat isfel ta' skala ekonomika ħassewa di. Il-ħaddima li qed jaħdmu għal ftit flus forsi tejn ċertu pajjiżi li għandhom ċertu rizorsi naturali, pal perżempju l-Amerika fil-seklu 19, imma dan ħajkollu l-effett bil-kontra fuq l-ekonomija post-industrijali pal maj ir-Renju Unit il-gvernijiet tew iġidu ħarsu l-interessi ta' ċittadini tagħhom u mbagħad jgħinu pajjiżi oħrajn biex jiżviluppaw l-ekonomija tagħhom billi adoptaw politika ta' kummerċ li jagħmlu sens. Ek kif kienu jagħmlu l-Unjoni Unit qabel ma naqdet ma' l-Unjoni Ewropea. Għalhekk l-unika politika bis-sens għall-Unjoni Ewropea għall-Unjoni Unit hija li titlaq mill-Unjoni Ewropea. Grazie, signor Baden. Pasamos al turno de otros oradores. Tiene la palabra por tres minutos el señor Ungerjano. Grazzi issa naddu Assur Ungurjano. Grazzi, il-krizi ekonomika attuali tfisser li għanna bżon azzjoni b'saħħitha biex intemmu s suq Kaħna jekk aħna maħniex lesti niftħu s-suq tagħna inkluż is-suq ta' xogħol għal ċittadini Ewropej kollha il telf ħajkun ħafna ikbar mil gwadan ċertu studji mill u rew illi li jekk niftħu s-suq dan ħajkun ta' benefiċċju u illi nuqqas tax-xogħol u dan il-ħassib u nuqqas tax-xogħol uh, hija sempliciment paroli fil-vojt. Fil-fatt naraw li fil-2006 esperti Ingliżi eh, għamlu stima li 300.000 rumeni ħaj eh, jitruġa l-Europa eh, biex ifittxu xogħlijiet ma għadhom ma tifittxu għamil daw. Għax ma xax memx raġuni illa għaliex ikonna dan it-tip ta' xkil għal dawn il-ħaddima minn Rumanija u Bulgarija għaliex per esperienza turina illi ħaddima mill pajjiżi tal-vant jimlew vojt fissu tax-xogħol għaliex dawn jagħmlu xogħlijiet illi jew il-ċittadini lokali ma jriduhomx jew m'hemmx biżejjed nies minn jagħmilhom. il bulgarija u Rumanija Mus ser jitlu fl-Europa tal-ponent biex jisfruttaw il-sistema sistema soċjali tal-pajizi l-oħra. Dawn għan huma persuni kwalifiki għolja. U jekk aħna l-Unjoni Ewropea trid tisfrutta dawn it-tip ta' ħaddiema kemm jista' mela rid ikun hemm fiduċja ekonomika miftuħa bejn iż-żewġ bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kif qal Sir Barroso f'din is-sala jew ħar qegħdin kollha fl-istess ilma u ħaniġdu l-istess ħabel jew inkella il-kol ħanerqu separatament. Issa nistgħu ngħidu jew naħdmu flimkien jew inkolla kollha separatament nistispiċċaw bla xogħol. Grazzi Sur Umbriano, issa minuta is-Sur Kirillov tas-Soċjalisti. Sur President, il provvista u il-forniment juri li dawn qegħdin jisibu bilanċ tajjeb u mhux qegħdin iċeklu s-suq. U għet juru kol, studi juraw li dawn il-restrizzjonijiet għet jistimilaw prassi tajba minħabba li il- għet ikunem ħafna sfruttament. Iku situazzjoni minn tista' mista tinbidel jekk nagħmlu uffiċjali, differenti biss hija li ħajħallsu t-taxxi kieku. Kien hemm ukoll problemi ta' immigrazzjoni minn persuni li ma jiġux mill-Unjoni Ewropea, ma dawn kien hemm iktar minnhom milli Rumeni u Bulgari fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. li mhix bħala diskriminazzjoni ma huwa fatt li iktar jagħtu xogħol il-immigrant barra mill-pajjiż tal-Unjoni Ewropea minn persuna ħaddiema minn Rumanija u Bulgarija. Nixtieq nisħaq Sur President xi ħaġa li hija importanti illi illi nitolleraw il-ċittadini ta' klassi iktar baxxa minn min taħat ieħor mela hija hija f'dubju l-integrità tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Grazzi, Sinjor Bavanova. Grazzi, Komissarju, kollegi, meta nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea u suq wieħed aħna rridu nisħu fuq il-fat li nneħħu restrizzjonijiet artifiċjali fuq dan is-suq. Kull ċittadin għandu dritt illi jaħdmu f'territorju ta' Settembru ieħor. U jekk hemm dawn ir-restrizzjonijiet, dan imur kontra id-drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini. Alla dan għali dan ifisser li aħna rridu nevitaw kemm jista' jkun il-ħolqien ta' fenomenu ta' ċittadin ta' tini klassi. Għalhekk aħna irridu neħu dawn restrizzjonijiet u għalek jien għandu lejk komissarju u nappella lejlek biex toħroġ miżuri biex ikun nistgħu niftħu s-swieq tax-xogħol għal ħaddiema regolari minn Rumanija u Bulgarija mingħajr ovvjament immorru kontra il- liġijiet u leġislazzjonijiet tax xogħol tal-post ħaddiema minn Rumanija u l-Bulgarija huma lesti illi jiċċaqalqu biex jaħdmu għal futura ħjara li jom. Dinja xi ħaġa pożittiva dil ħaġa li huma jixxiequ imorru lil lin minn pajjiżhom u għalhekk jiena nasab li għandna neħdu passi attivi. Sabiex nisħu fuq il-fatt li dawn il-limitazzjonijiet ma jibqawx emmek għal dejjem da dejjem. Għalhekk nġen nisħaq illi ċittadini Ewropej huma l-iktar l-iktar ħaġa ta' valur li għandna fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Onorevoli Verġa. Grazzi. B'xorti ħażina Franza hija waħda minn dawk li daħlet restrizzjonijiet eh, fuq il-ħaddiema mill-Rumanija u l-Bulgarija. Naħseb li anki kien hemm Franza li bil-bidu talbu li dawn il-miżuri jiddaħlu meta rridu jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea żewġ pajjiżi. Il-gvern Franċiż dak iż-żmien ma tantx kienx differenti minn dak li għandna bħalissa u daw kienu jibżaw minn ċittadini minn dawn iż-żewġ l-aħħar stati membri. Kien hemm ħidma sħiħa sabiex iżommuhom il-barra dawn il-ħaddiema Rumeni u Bulgari. Ovvjament dejjem hemm wara l-kwinti ir-Roma illi ħadd ma jsemmihom imma dik hija waħda mir-raġunijiet għaliex hemm dawn il-leġiżlazzjonijiet u restrizzjonijiet, aħna dejjem nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bnedmin u kemm għandna nħarsu ma kif jista' jkunu ma fl-istess ħin mhux qegħdin nittrattaw dawn il-persuni fl-istess eh, mod u ma ċentom ovvjament ħieles li ħaqhom. Fi żmien din il-kriżi ekonomika, kif nistgħu ngħidu kif qed tgħidu intom Amma mbagħad istess ħin ma nistgħux nikkonvinċu l-istati membri li eh, eh, jagħmlu ktar sforz biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Istati fa' mill-aħħar mhumiex qegħdin jagħmlu diskriminazzjoni. Għan l-Unjoni Ewropea li qed tagħmilha. Grazzi. Is-Sinjura Ivanova. Grazzi, President, eżis kollegi. xogħlu l-Parlament Ewropew dejjem ipprova ħares il-valuri tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, però din il-kwistjoni turi illi dan imur kontra il-valuri tal-Unjoni Ewropea li l-dera li tixtieq it-tina l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea li fija nixtieq unrabbu it-tfal tagħna. Veru li kien hemm restrizzjonijiet fil-bidu li poġġew fuq il-Rumenja u Bulgarija meta daħlu, iżda dawn xogħol huma diskriminatorji. Kif nistaw nitkellmu dwar it-trattament mhux ugwali qed jingħataw il-nies tar-Roma, u mbagħad għajnejna għal mod kif qed jiġu trattati ħaddiema regolari minn Rumenija u l-Bulgarija. Il-rapporti mill-Kommissjoni Ewropea qed jissaġirixxi u wera biċ-ċar illi ħaddiema baranin minn stati membri oħrajn huma ta' benefiċċju għal eh, dak istat membru li, li morru ġo fih. Ġifiri stadidu naraw, xirridu iktar immigrazzjoni, jew inqas immigrazzjoni. Aħna, kif naraw aħna, hemm triq waħda biss nistgħu nieħdu li għan li biex ikollna Unjoni Ewropea b'saħħitha aħna rridu nħarsu drittijiet fundamentali u valuri fundamentali tal-Unjoni. U moviment ħieles huwa wieħed minn dawn is-sisien. Aħna ma nistgħux nimminaw il-politika tagħna stess għax inkella naqgħu ċajt qudiem il-pjata tad-dinja. L-Unjoni Ewropea trid tikkopera aktar mill-qrib u mod iktar deċiżiv kontra dawk l-istati membri li jagħmlu ir-restrizzjonijiet sabiex iġġelluhom inneħħu dawn ir-restrizzjonijiet. Għaliex tista' tgħin l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea biex terġa' tqum fuq sqajja. Ejdi tista' tgħinna biex inħarsu fajnejn iċ-ċittadini tagħna u ngħidulhom fl-Unjoni Ewropea fis-seklu 21 mem l-ebda diskriminazzjoni. Grazzi tassew, Sinjura Ivanova. Issa minuta u nofs, Sinjura Jotova. President, Komissarju, kollegi, huwa ovju illi il-Bulgarija u Rumanija urew illi dawn il-tħassib illi ħajkun hemm xi influss enormi ta' ħaddiema li jitlu f'pajjiżi membri oħrajn kienu sej kienu kollha sejrin żmerġ. Għaliex? Inqas minn wieħed fil-mija tal-Bulgari qed jippruvaw iffittxu xogħol bandoħra. Minkejja l-kriżi ekonomika, ix-xejra xorta hekk tibqa' Is-fistati membri li qegħdin jipponu dawn ir-restrizzjonijiet ħafna drabi il-qat u ħafna kbar milli f'pajjiżi oħrajn, f'dawl pajjiżi l-oħrajn. Allura m'hemmx għalfejn imorru jfittxu xogħol hemm. Jekk inħarsu lejn l-Olanda, ħaddiema mill-Bulgarja u Rumanija talab 8%. Però din għenet l-ekonomija ta' dak il-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar, għalhekk ir restrizzjonijiet ma jagħmlux sens Nixtieq li nduru lejn l-istati membri u nitolbu li jkun hemm reviżjoni ta' dawn ir-restrizzjonijiet għandna bżonn nerġgħu niddiskutuha u intom tistgħu tistimulaw din id-diskussjoni. Intom mhux biex tistgħu tkunu allejati tagħna, ma tistgħu wkoll toħorġu miżuri. Intom l-assisa ta' trattati, allura intom ma tistgħux tippermettu li jkun hemm standards doppi. Eh, Norvili Weber. Mikrofonu. Eh, jien kont se nitkellem bil-lingwa tiegħi imma issa ma se naqra imma ħan nitkellem bl-Ingliż għax naħseb li forsi aħjar intifmuna mhux via l-interpreti. Naħseb dan id-debattitu fit-tard ħajkun hemm wistru minnu Bulgaru li jiġi mitkellem. You mentioned that several studies in fact shown that Dan juri din id-diskussjoni turina li wara il-sħobija, il-problemi ma kienux dawk il-pajjiżi li daħlu anzi l kontra dawn kellhom impatt tajjeb, il-GDP żdied ġifiri għalxejn għadu nibżaw dan il-flus ta' migranti f'dawl pajjiżi. il fat li aħna smajna pajjiżi oħrajn parti Rumanija u l-Bulgarija ma tantx serħinna moħħna. Idija diskriminazzjoni rigward ċittadini tal-Unjoni Ewropea. jina kont surpriz bit tweġiba tiegħek meta jgħid li għafidan dan l-istat membri, aħna ma nistax nitkellmu dwar suq wieħed mingħajr ma nsemmu is-suq tax-xogħol jekk il-koll nammettu illi dan huwa dritt fundamentali, mela kif jista' jkun illi dan fidejn l-istati membri jekk nafu li bħalla biex ninforzaw id-dritti tal-nennim jekk kompetenza tal-Unjoni Ewropea u miex kwistjoni ta' sussidjarjetà. Jena naħseb, bis ta' kollha li il-Komissjoni qed tfadli għax tamel biex t-konvinċi l-istati membri l involuti biex ineħħu dawn ir-restrizzjonijiet. Grazie, signora Weber. Y ahora tiene la palabra por minuto y medio la señora Tikau. Signora Tikau. Grazie, Chair, Commissario. Moviment ħiles tal-persuni għaw għet mill-prinċipi fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-suq wieħed huwa imsejjes fuq il-fatt li ħadima jkun jistgħu jiċċaqalqu b'mod ħieles. Il-kriżi ekonomika ma nistgħux nużawha bħala skuża li fuqha nistgħu nirristrinġu il-moviment ta' dawn il-persuni. L-Istati membri jridu jagħtu priorità lill ċittadini tal-Istati membri meta mqabbla ma' ħaddi ma ġejjin minn barra l-Unjoni. din it-tip ta' diskriminazzjoni jista' jwassal għal xogħol illegali social dumping. Jekk inneħħi dawn ix-xkil ħanħarsu ħaddiema, migranti u lokali wkoll. Pajjiżi li għadhom qed jimponu dawn ix-xkil għandhom talba mill-komunità tal-kummerċ biex innaqsu u jxolju dawn il-xkil um, għax juri illi anki fajnejhom hija xi ħaġa pożittiva li neħu dawn ir-restrizzjonijiet għax kulħadd jista' ħallas it kulħadd ikun jista' jħallas l U jfisser illi aħna nkunu qegħdin nirrispettaw id-drittijiet ta' 500 miljun ċittadini. Ċittadin. U għalhekk jiena nitlob l-istati membri li juru r-rida politika meħtieġa sabiex jeliminaw dawn il-xkil. Presidente. L-Onorevoli Ivan għal-minuta. Sur President. Aħna l-lejla unek edin nitkelmu dwar problema, dwar soluzzjoni, dwar attitudni li hija diffiċli li jiena nifhem. Attitudni tal-Kummissjoni, deficit tal-forza tax-xogħol fl-Ewropa tal-Punent u l-anzjani, il-popolazzjoni dejjem tixjih. Ija, għanda jikkumpensata blak li għandu xaqsam il-forza ta' xol mill-Europa tal-Vant. Persuni li jivvjaġġaw eluf ta' kilometru, ta' kilometri biex jiġu jaħdmu fil-pajizi tal-Vant biex jamlu eh, xolijiet li ċittadini spanjoli, franċiżi, italjani ma jridux jamlu. Minnaħal oħra jamlu dawn il-ħaddiema. Daqstant il-problemi tal-Europa tal-Punent jiġu solvuti mill-ħaddiema tal-Vant. Ja diffiċli nifmu l-attitudni tal komissjoni għax il-problema rridu insolvuha u rridu nosservaw id-drittijiet tal-ħaddiema. Maħniex nifmu x'qed jiġru x'qed jiġri bil kontribuzzjoni soċjali ta' dawk il-ħaddiema meta li jaħdmu fi Spanja meta huma jmorru lura ġewwa l-pajjiż ta' oriġni tagħhom grazzi ta' sew Sullivan issa l-minuta u nofs is-Sinjura Kretu. Grazzi ta' sew. Kif diġant qal erba snin wara li l-Bulgarija Rumanija daħlu fl-Unjoni Ewropea aħna għandna dan l-ostaklu qudiemna. Li mhux biss xejjen il-proġett Ewropew imma jinjora l-impatt pożittiv fuq is-suq tax-xogħol l-adeżjoni ta' Rumanija u l-Bulgarija ġabet magħha. Il-movimenti l tal-ħaddiema u prinċipju fundamentali. Dak li smajna jikkonferma kemm huma assurdi dawn il-miżuri. L-Ewropa tal-Punent għandha popolazzjoni dejjem tixjih, għandha nuqqas ta' ħaddiema f'ċertu waqsma u għalhekk hemm bżonn tal-ħaddiema migranti. Dil-ġimgħa ddiskutejna dwar situazzjoni tal-Roma ġewwa Franza. Din il-kriżi stajna nevitawha kieku dawn in-nies setgħu isibu impjieg. Kieku ma nżammewx fit-trufiet ta' soċjetà. Hemm min jemmen li kriżi tista' tissolva jekk jiġu pjegati jekk juntużaw miżuri ta' reġim. Qed naraw illi dan wasal għal faqar u s-soluzzjoni hija li jkun hemm trattament ugwali għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni. Grazzi tassew, issa ngħaddu għal proċedura catch DI. Għal minuta Is-sur Mikolasik. Grazzi tassew, sur President, Aziz Komissarju, Aziz kollegi, ħafna rapporti u statistika u rew illi il-movement ħieles tax-xogħol huwa ta' vantaġġ għall-ekonomija u m'għandux effetti, m'għandux konsekwenzi fuq is-swieq tax-xogħol. Jien naħseb li l-ola rata tal-moviment ħieles li tinkludi possibilità ta' xogħol fi stat membru ieħor. Din tapplika li ċittadini kollha għaċ-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea u din hija kundizzjoni indispensabbli biex is-suq intern jaħdem ħarir. Jekk inżammu f'moħħna l ugwaljanza ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea nappoġġa l-ftuħ ta' suq tax-xogħol għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u dan jinkludi dawk mir-Rumanija u l-Bulgarija. Jiena nappella l-Kummissjoni biex ma tawwalx dawn l-arranġamenti tranzizjonali illi japplikaw għal dawn iċ-ċittadini. Dan mux ma jkunx konformi ma l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea u lanqas ma jkun konformi ma l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea li f'artiklu 45 jingħad li kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandu dritt għal moviment ħieles u residenza fi stat membru ieħor. Grazzi, Sur Mikolasik, is-Sinjura Bazescu. Grazzi tassew, Sur President, jiena nittama il restrizzjonijiet fuq il-ħaddima Bulgari u Rumeni ma jinżammux wara l-2011. Jiena nemmen li aħna ma rridux nippermettu li jkun hemm ċertu biżat minn punt di vista soċjali li jiġu sfruttati b'mod politiku u dan wassal restrizzjonijiet fuq il-movimenti l tal ħaddiema l-migrazzjoni tal-forzi tax-xogħol fl-istati membri il-ġodda waslet għal tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea u kellha effett limitat fuq il-salarju u l-qatt fis-swieq liberalizzati. Apparti minn hekk matul il-kriżi il-ħaddiema migranti ġew affettwati aktar minn dawk fil-pajjiżi ospiti għaliex huma spiċċaw kienu l-ewwel li spiċċaw qiegħda. Minħabba dibattiti dwar il-kwistjoni ta' Roma fi Franza naħseb li huwa meħtieġ illi nagħmlu starriċ analiżi dwar l-integrazzjoni tal-ħaddiema migranti mill-pajjiżi l-ġodda tal-Unjoni Ewropea. Irdhom l-monitoraġġ fuq il-mod kif huma jadattaw għal liġijiet eh, lokali fejn l-aċċess għas suq tax-xogħol ġie liberalizzat. Grazzi, Onorevoli Bazescu, issa l-minuta is-sur Danzilla. Is-Sinjura Danzilla. Grazzi, Sur President huwa meħtieġ li l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-moviment ħieles tax-xogħol tirrikonoxxi drittijiet fundamentali taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni, kemm il-membri stati membri veterani kif ukoll stati membri l-ġodda. L-Unjoni Ewropea trid tadotta malajr kemm jista' jkun affas regolatorju komuni illi jindirizza lil ħaddiema migranti mill-istati membri tal-Vant. Jekk ma jkollniex garanziji soċjali għal dawn in-nies, ħafna ħaddiema mill-Vant serin jaċċettaw kull offerta legali illi huma jingħataw biex ma jkollhom aċċess għas-suq Ewropew. Sur Kummissarju, l-istituzzjoni tiegħek trid tapplika uniformement id-drittijiet u d-dmirijiet ta' kull stat membru dawk veterani u dawk ġodda jiena qed nirreferi b'mod speċifiku għad drittijiet ta' movement tieles għal ħaddiema Bulgari u Rumeni. Grazzi, Onorevoli Dansilla, għal minuta. L-Onorevoli Figueredo. Grazzi tassew, Sur President. Iva, it-keċijiet reċenti kollettivi tal-Roma minn Franza dan inkludi persuni rumeni bulgari u rew illi restrizzjoni temporani fuq iċ-ċittadini mill-istati membri l-ġodda tal-Unjoni Ewropea qegħdin joħolqu ċertu problemi. Xenofobija u l-intolleranza issa laħqet livelli tassew kbar. Din hija xi ħaġa l-Gvern Franċiż qed jipprova jaħbiha permezz ta' miżuri li qed jieħu, qed jipprova jaħbi l-fatt li l-politika neoliberali tiegħu qed tfalli u qed jinħoloq il-faqar. U għalhekk il-kwistjoni ewlenija li għandna qudiemna hija jekk il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Gvernijiet u mhix lesti illi jiffokaw fuq politika ta' tkabbir. ta' koezjoni soċjali li taħdem għal kulħadd. Għal kull ċittadin li huwa parti mill-Unjoni Ewropea, neħtieġu tweġiba għal din sur Komissarju. Issa sur kelli għal minuta. Grazzi, Sur President, dan is-suġġett u essenzjali tkun dritt ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Iżda ħafna ħaddiema benefikaw minn din il-libertà u ħafna pajjiżi eh, kienu involuti f'pajjiżi aħna benefikajna mill-flus ta' ta' xogħol iktar minn persun ġej mill-vant. Dan en biex tigra ċeltika tipprogressa missa sfortunatament din ma diċ teżisti. Jekk inħarsu fuq medda twila ta' żmien, l-unika mod kif niggarantixxu il movement ħieles tal-ħaddiema huwa illi konna rati ta' salari komuni fl-Unjoni Ewropea u benefiċċji soċjali komuni. Fadlinna ħafna biex dan nilħu l-iktar f'dan il-perjodu ta' reċessjoni dan huwa l-mod kif aħna nigarantixxu sitwazzjoni tajba u eh, l ħelsien illi tant aħna nixtiequ niksbu. Grazzi Sur Kelly it-tigra ċeltika ser tarġa tqum mill-mewt. Tuħuċ ħsieb. Sur Kelly. Issa għal-minuta is-surjar. Iva, grazzi tassew, sur President. Il-moviment ħieles tal-ħadima fl-Unjoni Ewropea huwa sinjal importanti ta' tlestija ta' suq intern. U fil-futur qarib dan ser jitwettaq jitwetta imma meta naraw li kunem differenzi kbar fir-regolamentazzjoni fl-istati membri neħtieġu perjodu tranzizjonali. Meta noħolqu fiduċja bejn il-persuni. Il-perjodu tranzizjonali ikunu importanti biex il-pajizi jafdaw li xurxin. Imma dawn irdu kunu tranzizjonali u irridu nisħuħ dan. L-intawlu dan neħtieġ li ikonna dibattitu xiera. Grazzi, Surjar, issa komissarju, ekki oġba biex tikkonkludi dibattitu. Iva, grazzi tassew. Biex nikkonkludi. L-arranġamenti ta' tranzizjoni jinsabu hemmhekk biex jgħinu l-istati membri biex jevitaw xkiel fis-suq tax-xogħol wara li kuna hemm adeżjoni ta' stati membri ġodda, imma mhux biex idewmu l-applikazzjoni ta' moviment ħieles tal-ħaddiema lil dawn iċ-ċittadini sakemm jintemm il-perjodu tranzizzjonali. Kif qalet l-Onorevoli Parvanov, l-akbar ħaġa pożittiva li aħna għandna huma iċ-ċittadini tagħna u għalek aħna irdu nkomplu nisħu għal moviment ħieles biex inkunu nistgħu niksbu suq effettiv dak li għandu xaqsam is-settur tax-xogħol. li kelli semma il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Aħna qed kon esperjenzi ta' ħaddiema bħal dawn illi qegħdin jitkeċew minn ċert minn pajjiżi li għandhom restrizzjonijiet għad detriment tal-Stati membri l-ġodda. Wala stantina naqbel ma' Sur Kalfin li nappellaw Stati membri biex huma jneħħu restrizzjonijiet ma' lajkem jista' jkun. Il-Kummissjoni ser tkompli tagħmel monitoraġġ fuq l-arranġamenti tranzizjonali minn tal-Istati membri u ser tkompli promovi ċertu attivitajiet biex tiġilet ix-xogħol mhux dikjarat Kummissjoni ser tkompli tinkoraġġixxi l-Istati membri biex jarġgħu jeżaminaw deċiżjoni tagħhom dwar restrizzjonijiet tas-suq tax-xogħol tal-ħaddiema Bulgari u Rumeni fid-dawl ta' sitwazzjoni tal-swieq tax-xogħol. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Dan jikkonkludi dan il-punt. Issa ngħaddu l punt li jmiss. hija l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar prodotti minn annimali ikklonati.